Grazzi ħafna, eżis kollegi għandi stqarrija fil-bidu ta' din is-sensjoni fil-nhar it-tnejn 3 eh, ta' April kien hemm xi eh, stqarrijiet li ġew adottati fir-regla ta' proċedura ma rċevejtx talba għal vot u għalhekk il